Niftaħ il-sessjoni plenarja, sinjuri, nixtieq nibda billi nagħti merħba fisem kulħadd is-sur Igor Kurman li huwa speaker tal-Parlament tar-Repubblika ta' Moldova. Nixtieq nilqa' delegazzjoni tiegħu wkoll li qegħdin bil-qiegħda fil-żona tal-viżitaturi u jistgħu jaraw id-dibattitu tagħna llum uħa jiġdu il-vot storiku tal-lum meta naddu l-assoċjazzjoni il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Repubblika tal-Moldova. Id-delegazzjoni ser tieħu sem anki f'numru ta' laqat illum fil-Parlament Ewropew u għalhekk fisem il-Parlament Ewropew nixtieq ilhom periodu sabiħ hawnhekk f'Brussell. Nkomplu bl-agenda tagħna na dibattitu konġu